xel Xvedja, ve għanni ba' mi Xvedja, zoħi medinati, lifne mispar xavuot, ha-mishtara ha-Xvedit b-Stokholm, ifxira li kvuza neonazit li argen hafganna miħuċ li betta kneset b-Stokholm b-malax e, e, tekes. Zew davar bilti mitkabel al adat, bilti kabel l-ħalutin, smalim im ve għal